għom l-firmatari. Skont regola 231 numru 4 fil-fat qed nara illi dawn iż-żewġ affar żewġ affarijiet li kienu mibdula sa kienu approvati u dawn it-testi tistgħu issibuhom fis-sit tal-internet tal-plenarja u fil-fatt ħajkunu wkoll ippubblikati fil minuta din il-laqa. Flimkien mal-President tal